interessi tal-Unjoni Ewropea fuq il-kontrolli bazati fuq il-performance ta' CAT u nati il-mikrofonu li l-sur sarva ma' il-li rapporter. Honorable Chair, Vice President. President, onorevoli, Sur Kommissarju, għanna bżon tal-effiċenza. Irrid verifika 40 miljon transazzjoni u kontrolli agrikoli oħrajn jiswew madwar 4 biljun euro. Ir-regoli tal-pak komplew jiddiversifikaw u jkomplikaw ruhom il-monitoraġġ tal-58 biljun euro budget sejrin komplu jikbru jekk ma tittieħedx azzjoni. stant L-ispiża bħalissa hija ta' madwar 4 biljun euro għall-istati membri. Din il muntanja ta' burokrazija imposta fuq l-istati nazzjonali hija serje ta' miżuri ta' monitoraġġ infiniti. Turi l-assurdità taħħa meta tara il-formuli kollha mitluba annwalment mill-awtoritajiet nazzjonali. Id-dokumenti jekk qiegħda wieħed fejn wieħed jiġu 33 metru tul. Qed ngħidu żewġ fil-liri ta' membri parlamentari Ewropej, qed ngħidu ħafna u ħafna tul. ma nistawx niġbdu bdiewa ġodda jekk ma nħaffux dan il pejs Miex biss kwestjoni marbuta mal-agrikoltura, il-kontrolli u regoli komplessi jfissru il flus tal-kontribwenti tat-taxxa mhumiex jitnefqu b'mod effiċjenti. Għar minn hekk bl-effiċjenza tiġi anki l-inċertezza dwar użu korrettu responsabbli ta' flejjes Ewropej. Il-kontrolli bażi tal-performance jistgħu jkunu tweġiba għal dan. Il-rapport li għanna qoddimna juri li definizzjoni ta' performance rispett ta' kontrolli għanda tfisser principalment il-kwalità ta' sistema amministrativa u ta' verifika tal-istat membru, ġifiri konsistenza ta' l-autorità ċertifikanti. Biex nħaffu l-pis fuq il-beneficjari, l-autoritajiet iridu jimmiraw biex jagħmlu verifiċi fuq il-post illi ma jimponux duplikazzjoni ta' dawn il-verifiċi mill- Ordi tal-Awdituri l-Istati Nazzjonali u l-Kommissjoni għandu jkunem skema illi issa ilna nistennew għalija wis żmien. Irridu identifikaw l-aħjar stati f'dan il-qasam u dawn ikunu jistaw inaqsu l-kontrolli tagħhom. Iżda min jgħid li dan ma jimxiex mal-prinċipi tal-Unjoni Ewropea. Il-biża mhix fundata huwa minnu illi parti essenzjali ta' dan l-approċċ u l isim tal-esperjenza u l-aħjar prassi ma' dawk il-pajjiżi li huma qed ibatu l-iktar minn dawn il-verifiċi. Is-semplifikazzjoni hija inevitabbli bħala soluzzjoni. Il-Kummissjoni u aħna għandna nimxu f'din id-direzzjoni. Aħna rridu nħilsu l-bdiewa mill-iskrivanijiet tagħhom jmorru lura fl-liqi u jkun hemm kontroll iktar effiċjenti għal dawn il-flejjes tal-kontribwenti tat-taxxa. Grazzi, naddu issa għal 5 minuti catch di minuta l-onorevoli Navokova. Благодаря, госпожо председател. Аз вярвам, че най-добрият пиар на тази институция... Граци, jena nemmen illi l-aħjar eżerċizzju ta' relazzjonijiet pubbliċi tkun il-promozzjoni ta' riżultati u il-performance ta' l-isforzi konġunti tagħna. Jiena tal-fema illi is-Sinjura Sarvama għamel ħidma eċċellenti u nistaw tassew nitalmu lezzjoni mir-rapport tiegħu, lezzjoni sewja. Kontrolli twal komplikati mhumiex wistajnuna huwa importanti ferm illi nħaffu il-proċeduri kollha għal ħlasijiet u dawk illi juru riżultati tajbin għandhom jiġu verifikati inqas u bil-kontra. Il-teknoloġija moderna dik elettronika għandha tintuża flok il-burokrazija bil-karti din għandha tgħinha biex intejbu il-ħidma tagħna u l-proġetti l-onorevoli Kaputo għal-minuta. Grazzi President, tu li żewġ ċikli ta' riforma tal-PAK in-normi saru ferm iżjed komplessi u eterogenji u iżjed regoli komplessi waslu iżjed żbalji. L-iżbalji tal-PAK jistgħu jiġu msewwi jiżu mtejba simplifikazzjoni tal-burokrazija billi naqsu nefqa tal-kontrolli illi diġà tela tal-4 biljun euro. Intu ngħid li ħafna minn dawn l-organizmi dawn il-korpi jgħatu ċifri ħażina u kien hemm bżonn ta' tiswiet għal erbajn minnhom fil-fatt. Irridu dawn l-organizzazzjoni daħroċ il-President twaqqaf lil kellem u titolbu jitkellem iktar bil-mod tal ġit sal beneficju tal-interpreti. Il-fkas dikjerazzjonijiet jitfolot il-Komissjoni tkun tista' saħan sittra tirrevoka il-permess tagħhom irridu skriterji sabiex naraw li ma stati membri juru l-ħjar jgħatu l-ħjar performance u li malar sabiex ikun hemm tassim tal aħjar prassi ġifieri rridu park ġdida razzjonalizzata li tkun immirata fuq il-bdiewa hekk biss inkun nistgħu b'mod effiċjenti nilħu l-miri illi fassanna grazzi. Thank you, Mr. Rope. One minute, please. Il-kellim li minuta noriu pasveikinti iniciatyvą paraginti europos komisiją pasinaudoti. Grazie signor President, nitlob lill biex tuża semplifikazzjoni tal Importanti għaliex hemm mhux biss dawk il-bdiewa li jqogħdu bdejhom fuq zaqqom, iżda manki dawk il-bdiewa li tassew jaħdmu l-art tagħhom u lejxin tagħhom il-ħidma fl liqi Ejja ma ninsewx anki il-bdiewa illi sa minn dejjem kienu jaħdmu f'dan il-qasam l bosta ġenerazzjonijiet hemm bżon nħedġu li l-Aġenzija din l-opportunità ta' miżuri anki permezz ta' twissijiet u miżuri dajfa l-bidu. is Grazzi il-burokrazija u il-komplessità tal-pak li tantija serja jew għadha mill-kwistjonijiet prinċipali li titada fuq l-Unjoni Ewropea irridu naraw simplifikazzjoni tas-sistema sabiex intejbu l-effettività u il riżultati illi joħorġu minn dawn is-sussidji għal dan neħtieġu soluzzjonijiet għal problemi l-kbar fil-bidja f'pajjiżi il-bdiewa, il-foqra li terbatuti għazbiss qed jagħmlu qlieħ, mhux qed jagħmlu profitti għaliex qed ibatu minn problemi anki marbuta ma' dizastri naturali problemi anki minħabba il-miżuri implementati mit-trojka, parti problema bil-produzzjoni. L-embargo tar-Russja kompla jakkas l-bdiewa stant, għaddastan territorju zida fis-sussidju l-appoċ għal-bdiewa griegi illi komplu ġew maksa. l kellim, istan minuta. Eh, Sizzidan. Grazie, signora President. nitkellmu uh, ah, dwar kwestjoni importantissima u dimna għanna rapport mill-laqwa illi ġi abbozzat minn kollega qabli ħafna. Mannix wisq xinżidu fil-fatt ma dak li ġa kiteb l-effettività il-kelma muftiħa f'dan id-dokument u dak li jiġri meta jkollok Din qed situazzjoni sitwazzjoni 50 miljun għat li riżultaw ferba biljun euro nefqa. Ġifiri 17% tan nefqa immarka dedikata għal pak ta' fin-nefqa tal-monitoraċ. Ma nistawx nonfu daqshekk kontrolli ejja nkunu ktar kawti għal dak li hemm fir-rapport għan komplu mixin f'din id-direzzjoni ninqerdu sejjer jirbaħ min jiddependi mill-burokrazija għalda stanti naqsu l-pis amministrativ ejja nsibu soluzzjoni ġodda sabiex ikun hemm kontroll impost mill-bdiewa fuq il-bdiewa. Grazzi naddu sa eh, l-mikrofon li xorti minn biex kun jista' iwieġeb. Mikrofon għal-kummissarju. Si, is a way to reduce. Iva din hija metodu ta' kif nistgħu innaqsu il-verifiċi fuq il-post, regoli sempliċi fisser li dawn ikunu iktar faċli timplementom, il-diba jkunu iktar faċli jaħdmu bihom u iżjed faċli l-awtoritajiet jagħmlu il-verifiċi tagħhom. Il-Kummissarju Hogan fil-fatt diġà beda b'din il-proċedura ta' semplifikazzjoni u diġà mhix ġmiela irċevejna bosta kontributi mill bosta partijiet interessati xi bidliet diġà ġew implementati u l-Kummissjoni se tippreżenta żiet proposti fix-xhur li ġejjin. Aħna m'għandniex għalfejn nistennew għal żjed regoli biex nagħmlu impatt fuq il-kontrolli li jfaċċaw l-bdiewa leġiżlazzjoni attwali tippermetti lill istati membri għal ġestjoni tajba billi li kun jistaw jamlu tnaqqis tal-verifiċi fuq il-postu kien hemm stati membri l ħatfu din l-opportunità. Is-servizzi tal-Kummissjon qegħdin jaħdmu flimkien ma' dawn l-istati membri sabiex niżguraw li l-kondizzjonijiet kollha dan it-tnaqqis ikunu possibbli. Regoli sempliċi, iva applikazzjoni aħjar, iva, irridu responsabilta ola sabiex nisgurtaw il-flus tal kontribuenti tat-taxxa ma jispiċċawx fejn mhux mixtieq. L-istati membri huma wkoll imħeġġa taħt leġislazzjoni attwali li jorganizzaw il-kontrolli tagħhom sabiex ikun hemm tnaqqis fuq il-peace impost fuq il-bdiewa ejja ma ninsewx ukoll illi 5% biss mill-bdiewa jaraw il-verifiċi fuq il-post taħt il-pak, il biċċa kbira tal-kontrolli u ma' riżultat tal-liġijiet nazzjonali u leġislazzjoni li ma taqax taħt il-pak għal konformità. Pero fil-verità, għal-bdiewa ma tagħmilx differenza dawn il-kontrolli minn min huma post jekkux mill-kapitali tagħhom jew Brussell huma kontrolli u pis amministrattiv illi huma qegħdin jiffaċċaw xorta waħda. Iżda aħna nemnu illi l-Istati Membri jistgħu jaqdu l-kontrolli tagħhom ma dawk marbuta li mal-pakk u forse nistgħu nitalmu fermiżiet minn xulxin. Palma għet il-kontrolli huma u se jibqaw necessari jekk il-leġislazzjoni tal-Istati Membri tispeċifika il- bżon tal-verifika jekk din intlaħqitx qabel jinħareġ il-flus. Iktar ma jkunem rekwiziti komplessi, iżda se jkunem kontrolli komplessi, kontributi ta' taxxa għandhom dritt ikunu jafu jekk il-flus id-nafquxa bazi ta' regoli Ewropej jew le. Għadda stant ma nistawx naċċettaw kwalunkwe proposta li tista' tikkomprometti l-ġestjoni finanzjarja tal-budget Ewropew. L-aħħar punt, irridu nistaqsu lil nafusna jekk rata ta' zbal ta' 2% ix rata xirqa għal politika komplessa bħalma il-pak, specialment dik tal-izvilupp rurali. F'dan il-kontest għanna nqajmu l-kwestjoni ta' relazzjoni aċċettabbli bejn in-nefqa u il-benefiċċju tal-kontrolli riflessjoni li ma torboċ ma dan il-punt tkun tassa opportunità mitlufa il-pak i u sejra tibqa fil-qalba tal-politika Ewropea. U huwa fl-interess komuni tagħna li l-politika agrikola tkun effettiva kemm jista' jkun u żomm l-appoġġ lill-bdiewa u lill-ċittadini kemm jista' jkun. Il-kontribuenti tat-taxxa ħajkun iridu jiżguraw li l-flus tagħhom u tat-taxxa nefqu tajjeb. Nixtieq nirringrazzja l-rapporter is-sur Sarvama u nassiguraha illi ħanżommu dan il-punti u d-dimajnejna tul id-dibattiti. Grazzi, Signor President, grazzi l dibattitu maluq nivotaw fuq il-rapport għada. Issa, eżis kollegina.